thank you for being here. And <clears throat> now you put your voting cards into the machine. And then we'll start the voting with... Bonġu l-kulħat, mela podġu l-karti tal-vot fil-magni u nibdew nifutaw fuq l-ewel punt. Ġifiri, il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' ġustament għal-globalizzazzjoni. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa kieġobkom. Sorry. Yes, and the vote is now closed. Votazzjoni maluqa. 40 vot favur, mela naddu għal punt li jmiss Nridu nifutaw dwaru, jiġifieri Is-semestru Ewropew għall koordinazzjoni tal-politika ekonomika. Nibdew billi nivvutaw fuq il-kompromess L dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għadda. Naddu issa għal kompromess alternattiv numru wieħed favur kontra aħjar nivverifikaw premess ta' votazzjoni elettronika kieġobkom ivvotaw. And the vote is now one too many EPP. Għanna vot zejet minnaħat tal-PP. And it is uh,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 daw kontra aħjar nivverifikaw prenotazzjoni nominali kieġibkom votaw. Nala, il-votazzjoni għanna votziet minna ħata ppe għal dal-boħra. No, no, I, I don't...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 Dawk favur, dawk kontra. Ħjar niverifikaw votazzjoni nominali. Le, għaddiet. Emenda design. Le, 107. Dawk favur. Dawk kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess enne. Dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet għaddiet kompromess u dawk favur dawk kontra astenzjonijiet għadda l-emenda 112 dawk favur dawk kontra astenzjonijiet għaddiet kompromess P dawk favur dawk kontra astenzjonijiet għadda Amendment 122, those in favor. Amenda 102, dawk uh, favur kontra sanzjonijiet għaddit. Kompromess R, dawk favur kontra astenzjonijiet maddiex il-kompromess. Jekk tixtiequ mela la nistgħu nivverifikaw il-votazzjoni ta' kompromess R kieġobkom votazzjoni elettronika. And the vote is open, the vote is now closed. Nara il-votazzjoni. Maddix il-kompromess b'żewġ voti. Emenda 125 dok favur. Kontra astenzjoniet maddiċ l-emenda 126 dok favur kontra astenzjonijiet maddiċ Emenda 127 dawk favur, dawk kontra, stanzjonijiet maddiċ. Emenda 128 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet maddiċ. Niverifikaw sa l-emenda 128. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ din l-emenda. 129 favur kontra astenzjoniet maddiċ. Il-kompromess numru 2 dak favur kontra astenzjonijiet maddiex. Emenda 130 dak favur, dawk kontra, astenzjonijiet maddiex. Kompromess esse dawk favur, dawk kontra stanzjonijiet. Għaddiet 133 dawk favur, dawk kontra stanzjonijiet. Għaddiet 134 dawk favur, dawk kontra stanzjonijiet. Għaddiet Uh, we go to amendment 135, those in favor. Emenda 135, dawk favur, dawk kontra. Aħjar, niverifikawa 135 kieġibkom ivvotaw. Nara il-votazzjoni. Maddiċ 25 vot. Emenda 137, dawk favur, dawk kontra, stanzjonijiet ma deċ, kompromess te, dawk favur, dawk kontra stanzjonijiet. Għadda l-kompromess 145 pal emenda maqsum żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur. Dawk kontra stanzjonijiet għaddiet it-tieni parti dawk favur. Dawk kontra aħjar nivverifikaw din it-tieni parti tal-emenda 145 kien ġobkom votazzjoni elettronika. Votazzjoni issa maluqa ma ddiċ. Emenda 146 anzi 148 dawk favur dawk kontra stanzjoniet, ma ddiċ. Il-kompromess alternattiv numru 3. Dawk favur, dawk kontra. Astenzjoniet maddix. Kompromess u favur kontra. Astenzjoniet għadda. Kompromess w favur kontra astenzjonijiet għadda. L-emenda 151 favur kontra astenzjonijiet aħjar li verifikawa il-votazzjoni ta' 151 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni s-samaluqa maddieċ 24 vot. Emenda 152 votazzjoni maqsuma f'żewġ partijiet l-ewwel parti minnu favur kontra astenzjonijiet għaddiet it-tieni parti minnu favur minn kontra astenzjonijiet maddiċ. L-emenda 153 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emenda 154 dawk favur, daw kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 155 daw favur daw kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 156 u koll maqsum zoċ partijiet l ewwel parti li hemm xalfejn. Għanna għaddu mill-ewwel għal 157 dawk favur, dawk kontra Jekk tixtieq aħjar nivverifika votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa kieġibkom. Ivvutaw, nagħlaq il-votazzjoni maddiċ b'26 vot. 158 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet. Aħjar nivverifikaw votazzjoni miftuħa, votazzjoni sa magħluqa maddiċ 26 vot, 159 dawk favur, dawk kontra, stanzjonijiet maddiċ 160 dawk favur, dawk kontra, stanzjonijiet maddiċ 161 dawk favur, dawk kontra, astanzjonijiet maddiċ. Emenda 163 dawk favur, dawk kontra stanzjonijiet għaddiet kompromess x-favur kontra stanzjonijiet għadda. Emenda 165 dawk favur, dawk kontra stanzjonijiet. Maddiċ emenda 166 maħniċ nivuta fuq 167 vendorali favur kontra sanzjonijiet għaddiet 168 dawk favur dawk kontra stazzjonijiet għaddiet. Il-kompromess Z favur kontra stanzjonijiet għadda. Kompromess Y favur kontra Aħjar nivverifikaw il-kompromess Y, votazzjoni miftuħa, votazzjoni issa magħluqa. Għadda dan il-kompromess. Issa ngħaddu għal paġna li mis emenda 180 favur kontra stanzjonijiet għaddiet kompromess AA favur kontra stenzjonijiet għadda emenda 190 dawk favur daw kontra stenzjonijiet għaddiet Emenda 247 e favur kontra stanzjonijiet għaddiet, kompromess AB favur kontra stanzjonijiet għadda. L-emenda 194, le, 191, hemm talba votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa mela fuq l-emenda 191 nagħlaq il-votazzjoni. Maddiċ din l-emenda b'25 vot kontra. Emenda 194, daw favur, daw kontra. Aħjar niverifikaw għadi emenda 194 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni samaluqa dal-waqt. Għaddit bi 30 vot favur. Kompromess għacċer dawk favur, dawk kontra, stanzjonijiet. Għaddiet emenda 200 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet maddiet emenda 202 dawk favur, dawk kontra, aħjar nivverifikaw 202 kħeġobkom votaw votazzjoni elettronika miftuħa. Nara il-votazzjoni. Għaddiet din l-emenda bi 22 vot favur, emenda 203. Dawk favur, dok kontra stanzjonijiet għaddiet. Emenda 204 dok favur, dok kontra astenzjonijiet maddiċ. Kompromess għadde dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet għadda. Emenda 208 dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet ma għaddiċ emenda 209 dak favur daw kontra stanzjonijiet għaddiet emenda 210 dak favur daw kontra stanzjonijiet għaddiet kompromess AE dak favur daw kontra stanzjonijiet għadda l-emenda 216 dak favur daw kontra stanzjonijiet għaddiet l-emenda anzi kompromess AF dawk favur, dawk kontra stenzjanijiet għadda. L-emenda 222 dawk favur, dawk kontra stenzjanijiet għaddiet. Emenda 223 dawk favur, dawk kontra aħjar niverifikaw permess ta' votazzjoni elettronika l-223. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni samaluqa. Maddiċ, maddiċ din l-emenda. Kompromess għag favur kontra stanzjonijiet għadda, kompromess AH favur kontra stanzjonijiet għadda l-emenda 230 dawk favur dawk kontra nistgħu nivverifikawa din l-emenda 230 kieġibkom votaw votazzjoni issa magħluqa għaddiet 29 vot favur. 232 dawk favur, daw kontra. Astenzjonijiet maddiċ kompromess AI favur kontra astenzjonijiet għadda. Emenda 237 dawk favur kontra astanzjonijiet għaddiet kompromess AJ favur kontra astanzjonijiet għadda. 241 emenda favur kontra astanzjonijiet għadda tiet emenda 243 dawk favur kontra sanzjoni tiet emenda 244 dawk favur dawk kontra astenzjonijiet. Aħjar niverifikaw għadi. Permess votazzjoni elettronika 244 votazzjoni miftuħa. Nala il-votazzjoni maddiċ din l-emenda biex vot kontra. 248 favur kontra stanzjonijiet. Għaddit kompromess AK favur kontra stanzjonijiet. Għadda emenda 255. L-ewwel part le, mhux l-ewwel parti, it-tieni parti. Ta' 255 dok favur. Kontra astenzjonijiet ma diċek tixtiju niverifikaw mela ejja nivvotaw fuq tieni parti tal-emenda 255. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni samaluqa, għaddiet b'25 vot l-emenda 256 l-ewwel parti dawk favur kontra stanzjonijiet għaddiet it-tieni parti dawk favur kontra aħjar nivverifikaw il-votazzjoni ta' 256 votazzjoni miftuħa, votazzjoni samaluqa, magħluqa għaddiet bitlet uh, voti. Mela, kult erba favur kontra stanzjonijiet għaddiet, kult 8 favur kontra stanzjonijiet għaddiet, kult 10 favur kontra stanzjonijiet għaddiet kull 13 favur kontra stenzjonijiet għaddiet, kull 14 favur kontra stenzjonijiet għaddiet, kull 15 anzi favur kontra stenzjonijiet għaddiet, kull 20 favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Sanadġu għal partita citations, amenda wieħed dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 2, dawk favur kontra astensjoniet taddi. Emenda 3, dawk favur kontra astensjoniet taddi. Kompromess A, dawk favur kontra astensjoniet jaddi. Emenda 10, dawk favur kontra astensjoniet taddi. Emenda 11, dawk favur kontra astensjoniet ma taddix. Emenda 12 dawk favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Emenda 13 dawk favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Emenda 14 dawk favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Emenda 15 dawk favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Emenda 16 dawk favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Emenda 17 dawk favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Emenda 18 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 19 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 20 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 21 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Skużawni? Le, ser inkomplu hekk. Iktar faċli f'dan l-istadju. L-emenda mela, 22 dawk favur kontra stensjonijiet taddi. Emenda 23 dawk favur kontra stensjonijiet taddi. Emenda 24 dawk favur kontra stensjonijiet taddi. Emenda 25 dawk favur kontra stensjonijiet taddi. Emenda 26 dawk favur kontra stensjonijiet taddi. Emenda 27 dawk favur kontra stensjonijiet taddi. Emenda 28 dawk favur kontra Astensjonijiet tgħaddi. Emenda 29 dawk favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Emenda 30 dawk favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Naddu issa għal premessi kompromess B dawk favur kontra astensjonijiet jgħaddi. Emenda 52 din hija emenda orali dawk favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Kompromess C dawk favur kontra astensjonijiet jaddi. Kompromess D dawk favur kontra astensjonijiet jaddi. Kompromess F dawk favur kontra astensjonijiet jaddi. Emenda 45 votazzjoni maqsuma l-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet taddi. It-tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. Iżda namlu eh, verifika elettronika fuq it-tieni parti. Mela, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Ma taddix din il-parti b'seba' voti. Kompromess EA, dawk favur. Kontra. Astensjonijiet jaddi. Kompromess E, dawk favur. Kontra. Astensjonijiet jaddi. Emenda 54 dawk favur kontra stensjonijiet ma jaddix. Emenda 57 dawk favur kontra astensjonijiet namlu verifika elettronika fuq emenda 57, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi din l-emenda b'29 vot favur. Kompromess ġe dawk favur kontra namlu verifika elettronika għaliex mhux qed narakom tollu jdejkom mela kompromess ġe votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa. U fil-fatt uh, għaddiet bi 42 vot, jekk iġobkom u jdejkom. Mela, emenda 65 dawk favur kontra stensjonijiet taddi. Emenda 66 dawk favur kontra stensjonijiet taddi. Kompromess ke dawk favur kontra Nerġaw nibdew b'kompromess ke mela dawk favur, dawk kontra stensjonijiet jgħaddi Kompromess akka dawk favur kontra astensjonijiet jgħaddi. Kompromess i dawk favur kontra astensjonijiet jgħaddi. Emenda 74 dawk favur, dawk kontra. Namlu verifika elettronika ta' emenda 74 votazzjoni maluqa. Taddi, taddi berba voti. Issa, emenda 75, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma taddix. Kompromess je, dawk favur, kontra, astensjonijiet jaddi. Emenda 78 dawk favur kontra stensjonijiet tadi. Kompromess IA dawk favur kontra stensjonijiet jaddi. Emenda 83 dawk favur kontra astensjonijiet ma jad ma taddix jidirli, pero namlu verifika elettronika fuq emenda 83. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. u fil-fatt jgħaddi jaddi, bi 29 vot. Taddi bi 29 vot. Emenda 86. Dawk favur, kontra, astensjonijiet, namlu verifika. Emenda 86, votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa għaddit b-27 vot fil-fatt. Emenda 89 dawk favur kontra stensjonijiet taddi, emenda 90 dawk favur kontra stensjonijiet taddi, emenda 91 dawk favur kontra stensjonijiet taddi, U issa ser nivvotaw fuq ir-rapport kollu kemmu hekk kif ġie emendat. Din hija votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa fuq dan il-rapport e kif ġie emendat u fil-fat dan jaddi. Jaddi 24 vot favur, 10 kontra u 14 l-astensjoni.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 Okay, we start with a question for oral answer to the council. Tajjeb wis, mela ser nibdew bil-votazzjoni fuq il-mistoqsija orali lil kunsill. Nibdew billi nivvotaw fuq kompromess fuq anzi l-emenda ta' kompromess aħjar. Dawk favur kontra stensjonijiet tgħaddi. Emenda wieħed dawk favur kontra, astensjonijiet namlu verifika elettronika fuq uh, emenda numru wieħed. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Aw vot zejjed eh, għal PPE. Okay, it's carried by three. Tajjeb, taddi bitlet voti favur. Naddu għal-emenda numru 2. Dawk favur? Dawk kontra? Naħseb li hemm bżonn ta' verifika elettronika. Mela, votazzjoni fuq emenda numru 2. Votazzjoni maluqa. Skużawna, kellna problema bil-makinarju bil għawek, mela, nerġaw, nivutaw fuq emenda numru 2. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. U taddi din l-emenda b'25 vot favur. Naddu issa għal emenda. Seba. Votazzjoni biss fuq eh, il-klim precariousness u social dumping. Emenda seba mela, dok favur. Kontra. Astensjonijiet ma taddix. Emenda 8, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Namlu verifika elettronika. U emenda 8. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi b-26 vot favur. Unaddu issa għal il-votazzjoni fuq il-mistoqsija orali kif ġiet emendata. Namlu votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. U fil-fatt tgħaddi bi 28 bil-48 vot favur u l-ebda vot kontra. Issa naddu għal rezoluzzjoni. Okay, Madam Reinke, you ask for the floor. Signora Reinke, qed titlob biex titkellem jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Signora President. Din il-riżoluzzjoni għalija ġew imresqa ċerta emendi propju il-biraħ tard ħafna u għalija u għal ħafna minna kien diffiċli ħafna illi niltaqgħu nitkellmu u niddeċiedu kif ser nivvotaw. Għalhekk it-talba tiegħi hija illi nipposponu din il-votazzjoni biex ikollna ftit ċans nikkonsultaw lil xulxin. Naf li dawn huma msejsa fuq kompromess 24, però jekk forsi nistgħu nipposponu din il-votazzjoni napprezzawha ħafna din id-deċiżjoni u dan ikun tajjeb ukoll għal gruppi oħra biex ikollhom ċans jikkonsultaw lil xulxin. Jekk l-emendi għasluna daqshekk tard impossibbli nikkoordinaw fuqhom. Grazzi. Don't we have to vote on if we shall vote? Mela, irridu nivvutaw fuq jekk hux ser nivvutaw jiena qed nitlob sabiex nivvutaw biex nipposponu din il-votazzjoni fuq din ir-reżoluzzjoni u nivutaw fis-sessjoni ta' votazzjoni li jmiss. Mela, ollu jdejkom, dawk illi xtiqu illi nipposponu din il-votazzjoni, ollu jdejkom. Mela, dan ifisser li ser nifutaw issa. Mela, inħarsu lejn il-lista tal-votazzjoni u nibdew b'kompromess sitta. Dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet jgħaddi. Kompromess 23 dawk favur kontra astensjonijiet namlu verifika. Mela kompromess 23 votazzjoni miftuħa. Fakarkom li qed nivvotaw fuq kompromess 23. Kompromess 23, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Ma jaddix bħames voti. Naddu saqal emenda 65 votazzjoni maqsuma l-ewwel parti dawk favur, dawk kontra astensjoniet taddi, it parti dawk favur, kontra astensjoniet ma taddix. Naddu mela issa. Għal kompromess 66. L-ewwel parti. Dawk favur. Dawk kontra stensjonijiet tgħaddi. It-tieni parti dawk favur, dawk kontra stensjonijiet tgħaddi. Namlu verifika, namlu verifika. Mela niċċekkjaw it-tieni parti Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Aw wieħed għaw vot sejjed għal PPE u vot sejjed għal SND. Votazzjoni marruqa? ma taddix b-26 vot. Kompromess 20 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet jaddi. Kompromess 25, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Jaddi. Emenda 69, votazzjoni maqsuma, nifutaw fuq l-ewwel parti dawk favur, kontra, astensjonijiet. Taddi. Tieni parti, dawk favur, kontra, astensjonijiet ma taddix. Verifika. Mela, verifika fuq it-tieni parti. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Aw xi ħadd żejjed li qed jivvota għal PPE. Votazzjoni maluqa. Riżultat negattiv jidher. Issa, it-tielet parti it-telet parti fil-fatt taqa. allura naddu għal emenda 70 dawk favur kontra stensjonijiet taddi, emenda 71 dawk favur kontra stensjonijiet taddi, emenda għanzissa fuq emenda 72 votazzjoni maqsuma l-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet taddi, tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet Naħseb illi ma taddix, però namlu verifika ta' tieni parti. Votazzjoni miftuħa fuq it-tieni parti. Votazzjoni magħluqa. Ma taddix. 26 vot kontra. Kompromess 24 dawk favur, dawk kontra. Astensjonijiet ma taddix, ma jaddix. Emenda 73 dawk favur, dawk kontra stensjonijiet ma taddix, kompromess seba dawk favur, kontra astensjonijiet jaddi. Emenda 78 dawk favur, dawk kontra astensjonijiet namlu verifika fuq emenda 78. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix fil-fatt b-26 vot. Emenda 79 daw favur kontra stensjonijiet taddi, emenda 80 dawk favur kontra stensjonijiet taddi, emenda 81 daw favur kontra astensjonijiet taddi. Namlu verifika. Verifika fuq emenda 81. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi bi 28 vot favur. Emenda 82 dawk favur. Kontra, astensjonijiet, taddi. Emenda 83 dawk favur, kontra astensjonijiet, taddi. Emenda 84 dawk favur, kontra astensjonijiet, namlu verifika fuq emenda 84. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Taddi bi 23 vot favur. Naddu issa l-kompromess 8 dawk favur, jew kontra astenzjonijiet jaddi. Emenda 91 dawk favur, dawk kontra astensjonijiet namlu verifika. Fuq emenda design. dawk favur, dawk kontra, Astensjoniet taddi, taddi b 20 vot favur. Emenda design, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. Emenda design, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. Kompromess dissa dawk favur, kontra, astensjonijiet jaddi. Kompromess 10 dawk favur kontra astensjonijiet jgħaddi. Emenda 105 dawk favur kontra astensjonijiet jgħaddi. Kompromess 11 dawk favur daw kontra astensjonijiet jgħaddi emenda 110 anzi skużawni 111, emenda 111 dawk favur kontra astensjonijiet namlu verifika ta' 111 biex nkunu ċerti. Mela votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Fil-fatt ta' dib 27 vot. Kompromess 12, dawk favur, dawk kontra, stensjonijiet, jaddi. 120 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet jaddi. Kompromess 26 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet jaddi. Kompromess 27 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet jaddi. Kompromess 13 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet jaddi. Eh, Amendment 128. Emenda 128 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Emenda 131 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Kompromess 28 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Kompromess 14 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 139 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. 142 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess 15 dawk favur dawk kontra astensjonijiet taddi. Emenda 148 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. 148 nivverifikaw votazzjoni miftuħa u votazzjoni magħluqa u din taddi. Anzi, ma taddix bitlet voti Emenda 149 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. Emenda 151 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. Kompromess 16 dawk favur, kontra, astensjonijiet taddi. Emenda 156 dawk vot maqsum hawnhekk l-ewwel parti dawk favur, kontra, astensjonijiet tgħaddi. Tini parti dawk favur. Kontra. Dejn ma taddix nistgħu niċċekkjaw it-tieni eh, parti. Niverifikaw it-tieni parti ta' 156 votazzjoni miftuħa u votazzjoni magħluqa. Ma taddix 34 eh, vot. Issa, 157. Dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix niverifikaw 157 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa fuq emenda 157 u tgħaddi b'27 vot. 158 dawk favur, dawk kontra astensjonijiet taddi. Emenda 159 dawk favur, kontra astensjonijiet taddi. Emenda 160 dawk favur, kontra astensjonijiet. Niverifikaw 160 votazzjoni miftuħa. And the vote is now closed and is carried by 20. Votazzjoni maluqa tgħaddi. Emenda 161. Daw favur, daw kontra astensjonijiet tgħaddi. 162 dawk favur, kontra astensjonijiet tgħaddi. Kompromess 17 dawk favur, kontra astensjonijiet tgħaddi. Emenda 166 dawk favur, kontra astenzjonijiet taddi. Kompromess 18 dawk favur, dawk kontra astensjonijiet taddi. Emenda 169 dawk favur, dawk kontra astensjonijiet ma taddix. Kompromess 18 dawk favur, kontra astensjonijiet taddi. Emenda 100 75, 175 dawk favur dawk kontra astensjonijiet taddi. 176 dawk favur kontra ta' di. 177 dawk favur kontra ta' di. Ma taddix. Nivarifika 177. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. u maddiċ 34 vot kontra. Issa 178 dawk favur dawk kontra astensjonijiet taddi. 179 dawk favur dawk kontra astenzjonijiet ma taddix. 180 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. 181 dawk favur kontra astenzjonijiet astensjonijiet ma taddix. Mija u 83 issa dawk favur kontra astensjonijiet nivverifikaw 183. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa u ta' u 31 vot Emenda 184 dawk favur dawk kontra. Niverifikaw 184 jekk joġobkom. Votazzjoni miftuħa u votazzjoni magħluqa. And it's uh, rejected by four votes. Uh, 185 dawk favur, dawk kontra, stanzjonijiet taddi 186 dawk favur, kontra astensjonijiet ma taħdix 187 dawk favur kontra astensjonijiet taħdi 188 dawk favur kontra astensjonijiet taħdi 189 dawk favur kontra astensjonijiet nivverifikaw 189 votazzjoni miftuħa u l-votazzjoni maluqa Din taddi 31 vot. Mija u mi, emenda 190 dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix emenda disajn dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 192 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. 193 dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. 194 dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. Issa, Citation 5 dawk favur kontra astensjonijiet taddi, 8 għada favur kontra astensjonijiet taddi, 3 wahda dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. Premessi, kompromess wieħed dawk favur, dawk kontra astensjonijiet taddi. Emenda dissa dawk favur, kontra astensjonijiet taddi. Emenda 10 dawk favur, kontra astensjonijiet taddi. 11 favur, kontra astensjonijiet taddi. Kompromess wieħed għadha favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Kompromess 22 dawk favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Emenda numru 16 dawk favur kontra astensjonijiet ma tgħaddix. Niverifikawa emenda numru 16 votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa. Kompromess snejn dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 21 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 22 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. Emenda 23 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. Emenda 24 dawk favur, kontra, Niverifikaw emenda 24 il-votazzjoni miftuħa u l votazzjoni magħluqa. U din ġiet irrifjutata b'vot wieħed. Emenda 25 dawk favur astens, dawk kontra astensjonijiet. Niverifikaw 25 votazzjoni miftuħa fuq emenda 25 votazzjoni magħluqa tgħaddi b'27 vot. Emenda 26 dawk favur, kontra, astensjonijiet ma tgħaddix. Niverifikaw emenda 26 il-votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Pepe għanna vot żejjed. Issa, minn mela għaddejn ma ma taddix u tletin vot. Kompromess 21 dawk Mela, jiena xsibt li ma ddiċ nħobb il-kolor aħmar. Eh, issa, dawk favur, dawk kontra stenzjonijiet eh, taddi, issa, amenda 28 dawk favur, kontra astensjonijiet tgħaddi. Kompromess tlieta dawk favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Emenda 32 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma tgħaddix. Niverifikaw emenda 32. Votazzjoni miftuħa rotazzjoni magħluqa. U tgħaddi b'27 vot. Emenda 33 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet tgħaddi. Emenda 34 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma tgħaddix. Emenda 35 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma tgħaddix. Se jkollna nivverifikaw 35. Votazzjoni miftuħa u naħseb li tgħaddi. Votazzjoni magħluqa u tgħaddi 27 vot favur. Kompromess erba dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet tgħaddi. Uh, <clears throat> amendment uh, 43, those in favor, Mela dawk favur dawk kontra stenzjonijiet ma taddix, hemm darba 40 dawk favur dawk kontra astenzjonijiet ma tgħaddix. Emenda 45 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma taddix. Emenda 46 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma taddix. Kompromess 5 dawk favur, kontra astensjonijiet tgħaddi. Emenda 53 dawk favur kontra astensjonijiet ma tgħaddix. Emenda 55 dawk favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Emenda 66 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma tgħaddix. Emenda 57 dawk favur, Taw kontra astensjonijiet tgħaddi. Emenda 59 dawk favur kontra astensjonijiet ma tgħaddix. Emenda 60 l-ewwel parti dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi. It-tieni parti dawk favur dawk kontra astenzjonijiet ma tgħaddix. Nivvotaw issa fuq l bozza mozzjoni e riżoluzzjoni permezz ta' votazzjoni elettronika, il-votazzjoni miftuħa. U l-votazzjoni issa hija magħluqa. U tgħaddi bi 42 vot favur, 5 kontra, 2 astenzjonijiet. Nifirħu għalhekk l-rapporter għal ħidma eċċellenti. We proceed to Naddu mela issa għal eh, punt illi jmiss. <clears throat> Uh, we will now vote on the e-card reg. Mela, il-regolament dwar l-e-card Ewropea. 16 and 17 uh, that is eh, Nibdew b'emenda 16 u 17 nivvotawha bħala emenda waħda. Dawk favur? Dawk kontra? Niverifikaw, niverifikaw dan il-vot, votazzjoni miftuħa. U l-votazzjoni issajja maluqa. taddi b-29 vot favur u 19 kontra. Mela dan ifisser li naddu mal-ewwel għal vot finali. Naddu man l-ewwel għal vot finali peress li l-bqija tal-emendi jaqgħu. Paċ naħdax għalek. Nieħdu votazzjoni elettronika. Uh, directly, uh, so Yes, sorry, please. can the chair just repeat? Madam Harkin. Can you please... Signora Harkin, Iva. President, importanti repeti dak li għat. We'll go directly to the uh, uh, end vote. The end vote. Uh, Sernaddu għal vot finali fuq paġna 11. Pagination. But we go to the end vote Uh, uh, vote on the draft opinion as amended. Sa nivvotaw għalek fuq l-opinjoni kif emendata votazzjoni miftuħa. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. And it's carried by 20. Taddi, 28 vot favur, 19 kontra. Grazzi tassew, Signora Harkin. Then we go to the next step in uh, uh, this, uh, to the proposal for a directive. Naddu issa l-punt li jmiss li jirrigwarda il-proposta l-direttiva dwar e card Ewropea. Nibdew b'emenda 17 u 18 bħala emenda waħda. Dan namlu b'mod elettroniku biex naħdmu b'mod effiċenti kemm jista' jkun. Il-votazzjoni miftuħa għanna vot zejiet għal PPE. Still one too many from EPP. Xerta ta' un vot zejjed minnaħat tal-PPE. Grazzi, Sur Becker. Dan ifisser li għanna 30 vot favur 20 kontra. U manna lebda stensjoni. Naddu għalek mal-ewwel għal vot finali. Ser nivvotaw fuq l-opinjoni l-abbozz opinjoni kollu kemmu il ħanamlu votazzjoni elettronika il-votazzjoni miftuħa. Għanna vot zejet tal-PPE. Thank you, Mr. Becker. Grazie, Sir Becker. Issa, rizultat, għanna 28 vot favur, 20 kontra. Din eh, taddi. Thank you very much for this. Grazie Yes, uh, thank you for this and we'll take... Uh, Grazie tassew. Ser naddu issa l-punt importanti ħafna fuq l-agenda. Nittama li uħut minnkom tibqaw hawnhekk. Senat minuta ċans għal min jixtieq jitlaq. Imbagħad ser ngħaddu biex niddiskutu l-koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali. Yeah. Yeah, session is but also a long session. yeah.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 thank you and uh, now we are Tajjeb nirringrazzjakom mela issa ngħaddu għal punt numru 12 fuq l-aġenda tagħna. Nixtieqkom tieħdu postkom tpoġġu bil-qiegħda u nibdew bir-rapporter biex nibdew diskutu l-koordinazzjoni tas-sistem tas-sigurtà soċjali. Sur Balas, jekk joġbok. Bil-Franċis se nitkellem, grazzi ħafna, Sinjura President. Qabel ma nibda nitkellem fuq it-test, nixtieq ringrazzja l qabel kollox l shadow Rapporteurs kollha illi faslu bosta emendi u anka lill membri kollha tal-Kumitat Empl minħabba li kellna ħafna mendi li ġew minn dar il komitat li juri kemm intom ħattu bis-serjetà dan is-suġġett u kemm urejtu interess. Jiena rapporter ta' dan ir-rapport inizjattiva propja kien hemm xi seba' mit emenda ġifiri wieħed u sittin emenda mhux ħajbeżżawni żgur. Jiena qrajt l-emendi kollha. U eh, ħanajdilkom daqsxejn biħet u ieħor flima situazzjoni ninsabu bħalissa. Fil-rapport qed nitkellmu fuq suġġett pjuttost kompless minħabba li imbosta kwistjoni differenti li qegħdin nitkellmu dwarhom. Mela, nibdew billi nitkellmu fuq dak li l-Kummissjoni kienet qed tirreferi għalih fuq il-mobilta' l-Ewropea li kellha tiżgura s-sigurtà u l-effettività fl-Unjoni Ewropea. Ħalli naraw kif nistgħu nejnu l-ċittadini sabiex eh, jiċċaqlqu imposta ieħor jigawdu mid-drittijiet tagħhom u nafu li hemm ħafna sistemi differenti tas sigurtà soċjali f'pajjiżi differenti, mhux biss fl-Unjoni Ewropea, anke l-Iżlanda, Liechtenstein dan il-pajjiżi kollha għandhom sistemi differenti nista fil-fatt nibda billi nitkellem fuq l-iktar punti ewlenin ta' dan is-suġġett. L-ewwel il-Kummissjoni Ewropea tipprova tikkoordina il-benefiċċji pereżempju għan-nies qiegħda. Jekk inti pereżempju tkun tixtieq tmur tfittex Eh, xogħol post ieħor f'pajjiż ieħor tirċievi il-benefiċċji tal qat mill-pajjiż tiegħek għal tliet xhur sa sitt xhur bil-possibilità li dan il-perjodu jkun istiż. Jiena favur din il-proposta u lest li dan il-perjodu jkun estiż iktar għal perjodu tal-tnaqqis għal-periodu, skużawni, tal ot ta' dan il-beneficju tal-annis edha. Aħna ħajkonna bżon ta' iktar flessibilta u ħajkonem bżon min jappoġġa din il-proposta ewlenija, ħajkonem xieħ minn mill-kollegi li jixtiequ jżommu l-status quo. Naħseb li rridu nżommu bilanċ hawnhekk forsi nistgħu nerġgħu mmorru lura l-proposta oriġinali tal-Kummissjoni ma nafx kemm din hija possibilità jiena nirrispetta l-pożizzjonijiet kollha li kienu rappreżentati mill-membri tal-Kumitat iżda minħabba li hemm ħafna pożizzjonijiet differenti fuq dan is-suġġett nafu illi dan jaffetwa wkoll anke dak li qed ngħidu aħna hawnhekk jiena ma nixtieqx li mmorru lilin mill-estensjoni proposta mill-Kummissjoni ġifiri ta' sitt xhur bħala massimu. Irridu nisqu fuq il-fatt illi perjodu li jista' jkun itwal dan jista' jwassal għal iktar possibiltajiet illi l-persuna tibqa' qiegħda ma ssib xogħol Issa dwar prinċipju tal-aggregazzjoni. L-istati membri fejn il-persuni illi edin ifittxu xol kienu reġistrati fil-fat għandhom ikunu marbutin ma dak il-pajis fejn il-benefiċċji kienu edin ikunu akkumulati aħna qegħdin naraw illi hemm perjodu ta' żmien differenti bej eh, xar u tliet xhur ukoll. Il-bidliet tal-istudju tal-parlament juru brabta mal-istudju li hemm bżonn li jkollna perjodu minimu ta' attività ta' xar qabel il-perjodu ta' kopertura mill-benefiċċji. U fuq din il-kwistjoni naħseb li hemm ħafna opinjoni differenti u hemm ħafna mendi illi qegħdin jitolbu li jkun hemm perjodu ta' aggregazzjoni mill-ewwel jum palmanna fl-emenda 98 ta' Jazloviska u ta' Sinjura Stevens u kun kam membri oħra tal isjar li jixtieq u periodu ta' sitt xhur. L-emenda 194 apparti minn hekk, apparti mill-kopertura minima ta' assigurazzjoni. Jiena rajt li kien hemm iktar interess ukoll fil-proposta ta' l-Onorevoli Pavel illi jistaw jonkludu periodu ta' nuqqas ta' inkapacita eh, biex il-persuna tkun tista' taħdem hemm ħafna opinjoni differenti fuq għadin u nixtiequ li jkollna kompromess li jista' jkollu l-appoġġ tal- maġġoranza issa fuq il-ħaddiema illi huma qed jaħdmu fuq livell transkonfinali aħna qegħdin naraw illi jekk dawn ikunu ħadmu għal 12 xahar jekk l-status quo jinżamm kif inhu bħalissa il-benefiċċji jistgħu jitħallsu huwa fejn huwa l-pajjiż fejn il-persuna tħallas is-sigurtà soċjali illi għandu jħallas dawn il-benefiċċji u rridu nevitaw situazzjoni fejn il-proposta tal-Kummissjoni ħadd wassal problemi prattiċi. Rridu nqisu problemi lingwistiċi tal-lingwa u problemi wkoll brabta ma taħriċi jina nixxinnejt li l-istati membri jekk iridu jistgħu joħorġu b'sistemi finanzjarji li jistgħu jikkompensaw in-nuqqasijiet bejn il-livelli u il-periodi li matulhom qegħdin ta' dawn is-servizzi l-istati membri jistgħu jitilfu il-ħaddiem anzi jistgħu jitilfu ħafna flus jistaw jkun hemm sitwazzjoni differenti ħafna legalment jekk aħna nkunu qegħdin bil-fors nieħdu ħsieb ukoll l-awtoritajiet kompetenti. Jiena kieku ngħid iva għall proposta tal-Kummissjoni issa E, bidliet proposti għal ħaddiema transkonfinali jekk aħna ma nixtiqux li jkun hemm problemi. Rajt li kien hemm ħafna e, opinjonijiet differenti u nixtieq li nkellem lil ħafna shadow reporters fuq għadi fuq il-fatt li s-sistema li għandna bħalissa irridu nżommuha bbażata fuq sistema ta' kompens. U kif qalet is-Sinjura Zimmer ħalli nżommu kontrol bejn il-ħaddima transkonfinali u naraw li kunem u koll rabta bejn il-proposti differenti. Il-Kummissjoni għedha tipproponi li konna kapitlu speċifiku għal kura fit-tul li tista' tenata lil persuna li ikolla il-bżonn jiena ktib din l-inizjattiva issa dawk illi jirrappreżentaw l-organizzazzjonijiet professjonisti u l-lista ta' beneficjarji jiena xtaqt nara jekk il-maġġoranza tistax tappoġġa li jkollna dan il-kapitlu speċifiku. It-tweġiba hija ċara l-emenda 342 li kienet appoġġata mill-Shadow Rapporteurs tal-PPE u l-emenda 344-345 mill għaldew bosta eh, oħrajn huma kontra din il-proposta u s-Sinjura Zimmer u membri oħrajn ta' dan il-grupp u koll huma kontra din il-proposta ġifiri naħseb nistaw najdu illi ħajkun hemm ħafna oppożizzjoni għawek biex Eh, aħna jkollna kapitlu ġdid separat. Naħseb li rridu naħdmu ħalli naraw kif nistgħu norbtu fil-kapitlu ġdid dawn il-proposti l-ġodda. Ħalli nkopru persuni li ilhom morda għal ħafna żmien. U naraw li jkollna drittijiet speċifiċi li jistgħu jkunu garantiti li tama li nkunu nistgħu nżommu bilanċ ħalli niksbu maġġoranza tajba. Il-proposta tal-Kommissjoni qiegħda tinkludi wkoll il-każistika ta' dan l-aħħar minħa tal-ICR fuq il-kondizzjonijiet għal-ċittadini Iżda rridu nikkodifikaw ukoll deċiżjonijiet illi ħajtidhom il-Kunsill. U l-Ministri u l komissjon il-Parlament kienu fuq l-istess linja li rridu nistendu l-possibilità għall aċċess għall-assigurazzjoni soċjali fl-istati membri kollha differenti jekk aħna mhux ħajn nexxilna u aħna ħajkolna noħorġu bl-interpretazzjoni tagħna tal-każistika ma naħsibx illi dan kollu irrid jingħata wisq eh, importanza anke fuq il-leġislazzjoni li tapplika. Jiena nixtieq nappoġġa lill kummissjoni fuq il-bżonn li jkollna aktar proċeduri standards fuq id-dokumenti il-sobija ċertifikata wkoll Jekk il-validità hija kontestata, aħna nixtiequ li insaħħu l-kompetizzjoni u jiena nemmen illi jekk ikun hemm inqas risposta ħajkun hemm bżonn illi l-kompetenza tiċċaqlaq minn awtorità għall-oħra din hija proposta li tresqet minn ħafna membri 520 membru li kienu qegħdin jappoġġaw anke membri tal-Soċjalisti Demokratiċi u biex naraw li jkun hemm diskussjonijiet tajbin bej l-istati membri nixtieq illi aħna nistabilixxu sistema elettronika U naħseb li huwa importanti ħafna li aħna jkollna dokumenti li jsiru iktar diġitali. L-emendi 461 u 462 naħa tal-partit tal-Gwe minn membri tal-Empl Soċjesti Demokratiċi u kollu ma tajbin kont kontenta, kont kontent li qed nara dawn l-emendi ħalli napplikaw sigurta is-sistema ta' sigurta soċjali. L-emendi 568 minn Moran Xartier u tliet membri oħra tal-PPE u għanna l-emenda 560 ta' Sinjura Algea. Fl-aħħar nixtieq nitkellem fuq kwestjoni sensitiva ħafna wkoll fuq l-indexation għal benefiċċji tal-familja din mhijiex proposta tal-Kummissjoni iżda ġiet minn xi ftit mill-Istati Membri fejn inqas minn wieħed fil-mija tal-benefiċċji qegħdin jitħallsu l tfal li joqogħdu barra mill-Istat Membru U s-sistema tal-indexation li torbot ma sistema ta' sigurta soċjali li tista' tkun komplessa ħafna. Kien hemm kwart tal-membri tal-kumitat li kienu favur din l-indexation u li jkun hemm ukoll drittijiet alternattivi jiena ħadd nota ta' pożizzjoni ta' kulħadd u ħanqis din pożizzjoni ta' indexation ħalli bekk Nodu attenti fuq diskriminazzjoni, din tista' tkun verament diffiċli biex naċċettawha, ma kien hemm l-ebda studju jew statistika illi urew illi kien hemm ukoll benefiċċji differenti din hija sistema tista' tqum minna ħafna flus biex nistabbilixxuha jiena jiddispeċi ngħid li forsi l-ammont kien ħajkun ħafna iktar oli minn dak li aħna eh, xtaqna u għalhekk jiena ma nixtieqx li jkollna l-indexation naturalment nistgħu nitkellmu fuq eh, l-indexation Anka fil-laqat ta' Shadow Rapporteurs, għalli naraw xtib soluzzjonijiet huma possibbli bħalissa. Biex nikkonkludi nixtieq ngħid illi id-dibattitu għandu jidbiet minn protezzjonizmu għal iktar frodi nixtieq li nestendu drittijiet tas sigurtà soċjali għal ċittadini ħalibek nippermettu li jkun hemm mobilità ċittadini ta' kwalità. Nixtieq li nħorġu biċċa xogħol ta' kwalità min-naħa tal-membri tal-Parlament dan il-kumitat. Skużawni li tkellimt staqsek malajr. Naġġel Uh, thank you, Mr. Ballas, for this uh, very um, pedagogic. Grazie ħafna Fna, sur Ballas ta' din it-taqsira dettaljata ħafna ta' din il-proposta. Il-rapporter samenna tal PPE Sur Schulze kieġba. Grazzi ħafna, Signor President. Grazzi ħafna l-Sur Balas tal-introduzzjoni. Iva huwa minnu illi kienem 700 emenda u naħseb illi l-emendi kollha kienu qed immessu ma' bosta suġġetti differenti ġifieri aħna minnaħa tal-emp li rridu nkunu flessibbli ħafna dak li ħassibni huwa li hemm distanza kbira bejn l-opinjonijiet ta' mhux biss l-istess membri fl-istess kumitat iżda anke fl-istess stat membru. Per eżempju, il-kura fuq perjodu twil ta' żmien naħseb illi smajna d-informazzjoni sta b'mod maġġel ħafna jiena naħseb illi din xi ħaġa importanti ħafna sal-kodifikazzjoni tas sentenzi u l-aċċess għal dawk illi huma qiegħda naħseb illi għandna jkollna aktar kodifikazzjoni għalfejn il-qorti m'għandix tara eżattament x'inhi l-każistika. Nafu li hemm ħafna numru differenti ta' każijiet differenti u naħseb li din tista' toffri iktar sigurtà legali jien aktar ottimist fuq għadin u naħseb nistgħu norganizzaw irwieħna tajjeb ħalli niftemu dwarha issa fuq il ma stazzjonati, anka fuq il-ġlida kontra l-frodi, naħseb illi nistaw niftemu fuq għaddi minnaj problemi, nishtiq li insibu soluzzjoni tajba fil-prattika. Stazzjonament f'periodu qasir ta' żmien huwa verament xi ħaġa li rridu nirregolaw u sissa aħna nafu li fl-istati membri kollha edin naraw illi jista jintbagħat formula mill-stat membru għal ieħor pereżempju, jiena daw is-soluzzjonijiet, dawn is-soluzzjonijiet lesta lest li nikkonsidrom. Anke jekk irridu nqisu illi pereżempju jkun hemm xi ħaddiem ġdid illi qiegħed um, jistenna li jindbad pajjiż joħor, għandna nqisu l fatt li m'għandux jistenna wis biex jirċivi il-benefiċċji biex ikun jista' joqgħod malajr kemm jista' jkun fil-pajjiż il-ġdid issa fuq il-benefiċċji għan-nies qiegħda f'dan il-kapitlu aħna nkludejna l-alternattivi differenti kollha u anke il-dispożizzjoni bbażata fuq il-jiem ħalli naraw min li ma stat membru għandu jkollu kompetenza u kol din xi ħaġa li aħna xtaqna inżommu u anke perjodu massimu ta' sitt xhur. Aħna naħsbu illi jekk ħan inkludu din il-ħaġa m'għandix tkun xi ħaġa wis ġeneruża u naħseb li fuq il-livell tal-esportazzjoni naħseb illi l il persuna qiegħda tista' eh, ma tkunx koperta. U anke fuq dak li nistgħu nagħmlu bil-nies qiegħda illi fil-fatt ħadmu għal inqas minn tliet xhur pereżempju dan persuna kif tista' terġa' tidħol fis-suq tax-xogħol ħalli tkun tista' tagħmel il-flus. U tielet punt li importanti ħafna aħna qegħdin nitkellmu fuq il-flus li jistgħu jirċievu ħaġa oħra illi semmiet fil-qosor minn ħadd ir-rapporter l-indexation tal- Children's Allowance ta' dawn il-benefiċċji għat-tfal aħna rajna illi għawek għanna emenda illi għandu li għedha tissuġġerixxi illi għandu jkun hemm il-benefiċċji kalkulati għal kull tifel jew tifla. David Cameron kien wet din il-ħaġa u kollu naħseb li ċittadini Ewropej jridu l-om għalfejn din ħaġa kienet tapplika qabel u issa m'għadix tapplika l-Kummissjoni qiegħda tejt li din hija kompetenza tal-Istati Membri kif il-benefiċċji tal-familja qegħdin jitqasmu. L-Unjoni Ewropea qiegħda tistabilixxi dawn il-benefiċċji kollha anka Bbażi tal-tfal ġifiri e kif isir fil brussell u fil-Lussemburgu. Il-benefiċċji tat tfal jistgħu ta' unka bħala parti mill-paga. Iżda dan jista' jwassal għal riskju ta' social dumping ukoll. U l-ħames net jiena nixti ngħid li dawk l-istati membri illi qegħdin jitkellmu fuq l-indexation dawn huma pajjiżi li diġà qegħdin jaħdmu bl-indexation. Nixtieq nsemmilkom xi ftit eżempji. Pereżempju hemm grupp ta' pajjiżi illi għandhom limitu massimu għall benefiċċji tal-familja pereżempju, jekk ikun hemm mill-ġenituri li jaqbes minn ċert ċertu ammont ta' flus ma jirċievi xejn bħala benefiċċi familjari, iżda il-persuna l-oħra jekk il-ġenitur li jħorri titrasferixxi kompletament il-benefiċċji familjari lill ġenitur li jħor. Din xi ħaġa li mhijiex ġusta. Parti minn hekk jekk it-tfal ikunu qegħdin jgħixu fl-istess dar mal-persuna li għada tirċivi il-benefiċċji dan huwa obbligu iżda dan jgħat iwassal għal ċertu restrizzjonijiet minħabba illi wieħed allura joqgħod lura milli kieku jiċċaqlaq minn pajjiż għal ieħor. U kien hemm ukoll problem minħabba il-benefiċċji tal-familja li ma jistawx jitħarsu jekk minn pajjiż għal ieħor u punt ieħor kien hemm stat membru illi qegħdin ukoll jorbtu dan mat-taxxa dawn il-benefiċċji tal-familja u allura il-benefiċċji tal-familja li suppost hija eh, biex jgħin li tifel jew tifla ħajkun hemm problemi u għall-aċċess ta' dawn il-benefiċċji, dawn il-punti li jiena semmejt naħseb li huma importanti li rridu nifhmuhom ħalli naraw jekk eh, hemmx bżonn ta' distinzjoni f'każ ta' diskriminazzjoni kif qalet il-Kummissjoni naħseb li dak li intqal minnhom miex daqshekk importanti naħseb li rridu nsibu soluzzjoni u l-punti li semmejt jiena fil-fatt minn tama li ma jitpoġġewx taħt it-tapit iżda li jkunu diskussi. Grazzi. Uh, thank you, Mr. Schulz. Grazzi, Sir Schulz. Mela, qabel ma naddi l-kelma l-Sinjura Stevens, nitlobkom illi titkellmu iżjed bil-mod għaliex qed tagħmlu l-ħajja tal-interpreti impossibbli. Mela, issa naddi il-kelma lis sinjura Helga Stevens, jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Sinjura President. Aziz kollegi, ħan itkellem bil-mod u bl-Olandis, għalli bekk kullħat ikun jista jifimni. Mela, il-kol kem aħna naqblu illi irridu namlu bieċa xogħol importanti Din ir-riforma tas sigurtà soċjali hija sfida kbira iva iżda hija opportunità eċċellenti wkoll. Irridu nuru liċ ċittadini tagħna li l-Ewropa hija Ewropa soċjali u ġusta. Irridu nuru illi dan kollu se iġib vantaġġ għassu uh, intern u dan mhux ma jfissirx sempliċement turizmu soċjali jew nkella anka frodi u importanti illi nibatu dan is-sinjal b'mod ċar Jiena għalhekk nappoġġa l-proposta tal-Kummissjoni biex bekk natu lill-Istati membri il-possibilità illi jillimitaw l-aċċess għas sussidji soċjali għal dawk iċ-ċittadini li mhumiex attivi ekonomikament. Il-partit tiegħi ilu jisħaq illi ċittadini li kunu għadhom kif waslu f'ċerta stati membri irridu jikkontribwixxu l-ewwel qabel ma jibdew jirċievu l-għajnuna soċjali inkella s-sistema mhux ser tkun tista' taħdem. U lanqas ma nkunu qed nappoġġaw il-ċirkolazzjoni libera taċ-ċittadini jekk sempliċement nippretendu li malli wasal ma li jasal ħadd f'pajjiż jibda jirċievi il- sigurta soċjali. Aħna nixtiequ nevitaw dan il-turizmu soċjali biex nsejħulu hekk. Ma nixtiequx però nmissu il-drittijiet taċ ċittadini tagħna għalhekk aħna napoġġaw perjodu ta' stennija li huwa iktar sigur mhux ta' tliet jew sitt xhur iżda ikun hemm perjodu ta' stennija qabel ma' ċittadini ikunu jistaw jagħmlu talba għal qatt fi stat membru ieħor, talba ta' għajnuna għal qatt fi stat membru ieħor. Jiena ma naħsibx illi pro illi deroga ta' sitt xhur eh, jew dawmin ta' sitt xhur, estensjoni fil-fatt ta' sitt xhur hija biżejjed. U rigward il-kontroll fuq il-dan il-kontroll li jisir fuq dan il-ċittadini li ċaqla minn stat membru ieħor, minn stat membru għal ieħor, jista' jkun illi dan ikun qed jiġi limitat b'xi mod, però ma ninsewx illi talba uh, b'mod transkonfinali tista' ssir mingħajr ma inti tkun fiżikament fi stat membru eh, fejn tkun ser taħdem. U bat nixtieq nitkellem ukoll fuq il-kwistjoni tal-ċekkijiet tal-familji tkellem dwar dan ir-rapporter, tkellem dwar dan ukoll il-kollega. Jiena favur l-indexation. Però huwa importanti illi ma neħu xejn minn min dawn it-trabi, ma l-om xejn il dawn it-trabi, rridu nagħtuhom l-istess tip ta' għajnuna. Walek nistaqsili l-nifsi għaliex il-Kummissjoni qed tiddefendi l-prinċipju ta' l-ugwaljanza bejn il-pagi u l-ugwaljanza ta' ħlas l-istess l istess tip ta' xogħol. Iżda ma tiddefendix il-konċett ta' l-istess ammont ta' flus l-istess ċek illi jena li trabi fi stati membri differenti. Nishtiq kellimkom ukoll dwar il-diskrepanzi mbagħad li jeżistu. Jiena nifhem li din hija inaċċettabbli din diskrepanza li teżisti u nilqa' wkoll id-deċiżjoni li tieħdet fil-każ Altum fejn il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja qalet illi mhuwiex aċċettabbli dokument illi huwa dokument falsifikat dan jippermettilna li niġġieldu każijiet ta' frodi ta' dan it-tip. Is-sentenza wieħed hekk irid jinterpreta. Naf, kollegi, li m'għandniex biċċa xogħol faċli qudiemna, però m'għandix dubju wkoll il-kol aħna narfu illi huwa importanti li kollok test bilanċat. Jina se nagħmel parti tiegħi b'mod kostruttiv, billi b b'mod kostruttiv. Grazzi ħafna l-Onorevoli Stevens u s-sena ngħaddi l-kelma lill-Onorevoli Harkin. Grazzi ħafna, Sinjura President, l-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja lill-rapporter għal prezentazzjoni tiegħu għażiet kmieni u tal-mod kif prezenta u taħarsa ġenerali ta' din il-proposta. Mela, eh, l interessani li li huwa illi dawk iċ-ċittadini li hum iżjed mobli li qed ifittxu xogħol f'stati membri oħrajn ikollhom eh, xi ħaġa li tipproteġġihom u mhux li jinqabdu fil-lakuni u l-problemi li jeżistu bejn eh, diversi sistemi soċjali. Mela dwar l-esportazzjoni Palma qal ir rapporter hemm numru ta' studji illi juru illi l-estensjoni ta' dan il-perjodu ta' esportazzjoni jippermettilek illi issib xogħol b'mod iżjed faċli. Jiena kuntenta bil-proposta oriġinali tal-Komissjoni, però lesta wkoll nikkonsidra estensjoni. Però f'dan il-kuntest waħda mid-diffikultajiet li qed naffaċċaw hija illi l-istati membri għandhom ċerta diffikultà illi jagħmlu moniteraġġ ta' dak il-ħaddim li jaħdem barra mill-pajjiż u bekk noħol każijiet ta' inġustizzja meta mqabbel mal l-ħaddiema li jibqgħu jaħdmu fil-pajjiż tagħhom. Hija biċċa kwistjoni diffiċli, però naħseb li nistgħu nsibu soluzzjoni. L-għaldef fil fatt fuq din il-proposta jista' jibda jaħdem minn punta tal-Kummissjoni. Però rridu niżguraw illi il-ħaddiema tal-frontieri, il-frontier workers kif qed insejħulhom, ikunu protetti. M'għandux ikun kwistjonijiet eh, ta' diffikultà amministrattiva jekk pereżempju dan il periodu ta' li insemmu jiġi estis għal 12-il xahar, jiena nibża li dawn il-frontier workers jaffaċċaw ċerta diffikultajiet biex ikollhom aċċess għal dak li ħaqhom u għalhekk hemm bżonn li naħdmu fuq dan l-aspett. Fuq il-kura fuq medda twila ta' żmien il-long term care, aħna ma nistgħux naċċettaw dan il-kapitlu għal kif qed jiġi propost. Fuq iċ-ċittadini inattivi aħna favur illi tiġi implementata l-kazistika tal-li tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, però lesti wkoll illi nisimaw opinjonijiet oħra fuq din il-kwistjoni għaliex kull sentenza hija differenti u ma naħsibx li tista' tieħu deċiżjoni fuq dawn id-deċiżjonijiet. Eh, xi drabi nikkodifikawhom id-deċiżjonijiet oħrajn le, u għalhekk din hija waħda mid-deċiżjonijiet li rridu niddeċidu dwarha. Rigward l-istazzjonar tal-ħaddiema mbagħad Naħseb illi rridu nizguraw illi kwalsiasi proposta illi aħna niprovaw natu spinta irridu eh, trid tkun waħda għalija. Per eżempju, rigward il-frodi, rridu nsibu x'tib ta' kompromess biex neliminaw dan il-frodi, biex neliminaw dawn il-frodi. Il-benefiċċju tal-ġenituri, aħna bħala għalde prezentajna xi emendi biex napoġġaw il-prinċipju illi nistabilixxu mekkaniżmu ta' aġġustament ġust u bilanċjat meta il-ġenitur il-ġenituri kunu jaħdmu, jew għazmi il-ġenituri kun jaħdem fi stat membru differenti minn dak l-istat membru fej jiexu t-tfal. Naħseb il sur Schultz ta' ħarsa ġenerali u diskriva mod taj, il-mod tajb ħafna il-sistemi differenti U tafa daw fuq il-kustjoni tal-indexation u koll li hemm bżonn nagħmlu issa hija li nqisu dawn il-kustjonijiet kollha u naraw jekk nistgħux insibu xi tip ta' soluzzjoni li taħdem. Mser tkun biċċa xogħol faċli, anzi, l-lin minn hekk, però naħseb li rridu nagħmlu l-almu tagħna biex naraw jekk nistgħux insibu xi tip ta' qbil fuq din il-kwistjoni daqshekk diffiċli. U Ah, huwa importanti għalek illi naħdmu biex nippruvaw nilħu dan il-kompromess. Jiena nistenna bil-ħerqa eh, illi nibdew negozjati u nimmaġna li ser ikollna laqat twal mhux ħażin fuq da suġġett. Grazzi ħafna issa is-Sinjura Paloma Lopez Bermejo. Grazzi, Sinjura President, jiena qed eh, nitkellem fissem il-kollega li ma setax ma setax ikun hawnhekk. Minħabba li kellu impenji oħra tal-ħodu anzi li, li, li kella l-kollega dalotu, ser nkun qed ngħidak li xtaqt tgħid Gabi, ġifieri li aħna napprezzaw ix-xogħol tar rapporter fuq dan il-fajl, aħna għana intenzjoni li nresqu emendi biex intejbu dan ir rapport L-emendi tagħna huma l-ewwel rigward il-regoli ta' koordinazzjoni li għandhom jipprovdu salvagwardja kemm dan huwa possibbli għal benefiċċji soċjali għal ħaddiema li jaħdmu f'pajjiżi oħra. It-tieni, ir-regoli għandhom ikunu sempliċi kemm jista' jkun possibbli biex bekk l-amministrazzjonijiet u l-awtoritajiet ikunu jistgħu jifhmuhom faċilment. Rridu nevitaw li kun hemm regoli komplikati għalek. It-tielet punt. Blebda mod ma għanna impoġġu iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea eh, unġelu għom jissuspettaw li huma musser jirċivu il- il-għajnuna um, u sigurta soċjali jekk jaħdmu fi membri oħra. Rridu nevitaw il-komplikazzjonijiet għal kumpaniji b'mod partikolari fil-każ ta' stazzjonar ta' ħaddiema. Mhux ser noqgħod nidħol fl-emendi kollha li ressaqna, però xtaqt sempliċement nisħaq fuq xi uħut mill-emendi. Pereżempju dawk il-ħaddiema li qed ifittxu xogħol u li m'għandhomx tħul dawn huma eh, ċittadini inattivi Ewropej Fuq dan aħna nixtiequ ngħidu illi pereżempju nistgħu ninkludu benefiċċji minimi rigward il-koordinazzjoni mbagħad nistgħu niżviluppaw xi tip ta' uh, skema ta' protezzjoni għal ħaddiema tal-Unjoni Ewropea li kun qed jaħdmu f'pajjiżi oħra u li mhumiex koperti mir-regoli uh, attwali. Rridu ntejbu il-possibiltajiet għal dawk li qed jaħdmu fi stat membru jew li kienu jaħdmu fi stat membru ieħor iżda li huma inattivi bħalissa jew fil-preżent. Irridu nifukaw ukoll biex neliminaw id-differenzi li jeżistu għal ħaddiema transkonfinali rigward aċċess għal benefiċċji soċjali vizavi l-istat membru li huma jkunu ġejjin minnu. Smajna wkoll eh, diversi opinjonijiet rigward eh, diversi kuri ta' saħħa kuri ta' saħħa fid diversi stati membri, hemm min joffri kura ta' saħħa b'mod privat, minn b'mod pubbliku, eċetera. Aħna nasbu illi jekk ninkludu kapitlu separat Dan jista' jwassal għal ċerta problemi illi wieħed mhux qed ibassarhom. Walek għandu jkun hemm kapitlu apposta b'definizzjoni speċjali f'artiklu wieħed illi tista tiġi imsaħħa wkoll b'dak li impoġġu fl-anness. Rigward imbagħad il-benefiċċji tan-nies qiegħda u il- frontier workers, il-Kummissjoni qed issemmi l-introduzzjoni ta' 12 il-xar qabel ma' frontier worker ikun jista' jitlob għal benefiċċji jina naħseb illi dan jista' jwassal għal ċerta problemi għaliex eh, minħabba ċerta dewmin jista' jkun li ċerta ħaddima ma jirċivux lajnuna mixtieq għalhekk naħseb illi din lajnuna trid tingħata minant l-aħħar stat membru jew fejn ikun għex il-ħaddim jew fejn ikun ħadem il-ħaddim biex pek xorta waħda il-persuna li tkun qed taħdem anzi tfittex xogħol tkun tista' tfittex ix-xogħol fejn l-iżjed li għandha ċans issibu. sibu il-dispozizjonijiet rridu jkunu um, eh, esportabli, jistaw jiġu esportati u il-persuni li qed ifittxu xogħol m'għandhomx ikollhom joqogħdu jaffaċċaw problemi eh, amministrativi minħabba natura transkonfinali tax-xogħol tagħhom il-perjodu ta' tliet xhur qabel mal persuni jkunu jistgħu jitolbu benefiċċji tal-nisqeda. Naħseb li dawn ser jikkomplikaw wisq l-affarijiet eh, u anke l-aspett amministrattiv ser jikkomplikaw ruħu ġmielu. Għalhekk aħna nħossu illi għandna bżonn nippruvaw nissimplifikaw kollox, da kollu li jista' jiġi simplifikat, għandu jiġi simplifikat f'dan ir-regolament. Nifmu li artiklu 61 dwar il-cumulation ehm, periods jista' jiġi eliminat u l-benefiċċji jiġu akkumulati għabbażi ta' artiklu 6. Napoġġaw ukoll il-prinċipju li eh, prezentat li resqet il-Kommissjoni dwar il-benefiċċji għal maternita u l-paternita dawn għandhom jiġu diskussi u kol, jekk mux koperti mill-liġi tal-istat membru kompetenti, barra minn hekk irridu niżguraw illi jkun hemm benefiċċji li jingħataw f'sitwazzjonijiet transkonfinali. Aħna nħossu li huwa importanti ħafna għal ħaddiema li jiġu stazzjonati illi ma jkollhomx il bizza illi jitilfu benefiċċji eh, f'kwalsiasi anzi taħt l-ebda ċirkustanza huwa essenzjali li dawn il-persuni ma narawhomx bħala xi oġġett li jistgħu jiċċaqalqu minn uh, post għal ieħor mhumiex uh, oġġetti huma persuni u għalhekk għandhom drittijiet. Aħna ser uh, nkunu qed nistennew li naħdmu ma' rapporter bil-ħerqa u r-rapporter jista' jserraħ rasu illi aħna ser nkunu qed ngħinuh f'kwalsiasi ħaġa li għandu bżonn. Grazzi. Grazzi. Issa naddi il-kelma lil Jean Lambert, jekk jogħġbok. Grazzi, Signora President. Jider illi għandna daqsxejn xogħol ġmielu dimna, x'namlu. Naħseb kien ikun iżjed faċli li l-Kummissjoni tippreżenta din il-proposta bħala rifużjoni flok eh, tippreżenta bil-mod kif kif ippreżentata. Però issa din għalli jmiss, għal rifużjoni li jmiss forsi. Mela, f'termini ta' xi punti li tqajmu mir rapporteru oħrajn, nixtieq nibda dwar kwistjoni tal-kura fuq meda twila ta' żmien. Aħna naqblu ma l fat li dan m'għandux ikun kapitlu għalih, iżda nżommu bil-parti tat test hekk kif inhi bħalissa. Aħna però ressaqna ċerta emendi fejn provajna nintegraw it-tfassil tat test li għandna bħalissa U ovvjament aħna lesti illi naħdmu mal-kollegi biex naraw kif nistgħu naslu għal miri li għanna f'moħna blaħjar mod possibli dwar eh, ċittadini ekonomikament inattivi. Aħna eh, provajna neliminaw dan il-kunċett għaliex il-kazistika miex ċara dwar dan il-kunċett barra minn hekk kulħadd għandu f'moħħu ċerta kunċetti differenti viżavi xtejlek il-liġi u għalhekk naħseb ikun aħjar jek aħna Eh, nilimitaw iżjed l-ambitu. U eh, għalissa ma ndaħlux dan il-kunċett tal-ħaddiema ekonomikament inattivi, mbagħad dwar dawk il-ħaddiema li qed jaħdmu b'mod transkonfinali mhux il-frontier workers. Hemm differenza bejn dawk li ntbatu fi stati membri oħrajn eh, għal xi laqa u dawk illi jibdew jaħdmu taħt xi amministrazzjoni biex ngħidu hekk ġdida, taħt kap ġdid. għalhekk aħna minħabba din id-diskrepanza provajna nresqu proposta biex nisimplifikaw l-affarijiet, jiġifieri nipproponu kategorija qaw wieħed miftuħa għal tliet xhur imma ma jkollokx għalfejn toqgħod tapplika kull darba jekk inti tmur għal xi ġurnata xogħol barra mill-pajjiż. Sempliċement informa eh, lil dak li jkun li tkun ser tivvjaġġa meta tkun ser tivvjaġġa l-istati membri donnom jagħtu ħafna iżjed importanza għal affarijiet li jsiru fiħdan is-suq intern milli l-affarijiet li għaw taħt il-kappa tas sigurtà soċjali. Pero aħna kellna l-possibilità li nitkellmu anke ma' shadow rapporters biex naraw kif jista' jkollna sistemi iżjed sempliċi għal dawk il-ħaddiema li mhumiex stazzjonati fil-waqt illi ovvjament ikun hemm il-ħaddiema dwar l-istazzjonar tal il-regolament dwar l-istazzjonar tal-ħaddiema li jaħdem. Issa dwar il- is-sistema ta' sigurtà soċjali u kif din tvarja minn stat membru għal ieħor, aħna qed nipproponu perjodu ta' xarejn hawnhekk. Mbagħad rigward il-benefiċċji tal-familja. Aħna zidna xi ftit mal-proposta oriġinali tal-Kummissjoni dan il-kunċett huwa marbut mal-tħul illi ma jiġix um, intaxxat, iżda nasbu illi mal-nix għalfejn indaħlu il-komplikazzjoni tal-indexation għaliex il-persuni involuti ikollom sistema iżjed sempliċi li taħdem għal-jom u palmet iżjed eh, kmini qabel u importanti illi dawn id-drittijiet illi l-ħaddimu għan titulat għal-jom jirċivijom. Jiġifieri aħna mhux ser nappoġġaw il-kwistjoni ta' l-indexation. Però naħseb illi xi ħaġa tal-imnija rigward id-drittijiet taċ ċittadini rigward il-kopertura tal-mart. U fil-fatt aħna ressaqna emenda fejn qed ngħidu li l-individwi għandhom il- kollhom il-possibilità li jsieħbu ma' sistema fl-istat membru ta' residenza tagħhom. Għaliex aħna nħossu li dan jista' jsolvi uħut mill-problemi rigward il-Comprehensive Sickness Insurance, b'mod partikolari meta memx il possibilta ta' prodott fuq is-suq privat. Rigward esportazzjoni tal- Eh, benefiċċji tan nis edha aħna dan favorih u importanti li dan jiġi estis sakemm inti drittijiet tijak eh, ikunu ġew assigurati u l-benefiċi tkun irċivejtom kollha. Aħna deċidejna però li ma naċċettawx u ma napoġġawx il-perjodu ta' tliet xhur introdott hawnhekk qabel ma l-persuni jkunu jistgħu jitolbu il-benefiċċji dwar il-benefiċċji ta' nisqeda għaliex nasbu illi din il-proposta eh, tiġib maħa wisq mistoqsijiet u iżjed dubji mill-soluzzjonijiet. Hemm ukoll il-kwistjoni tal-Kumitat Amministrativ kif il-persuni kunu jistgħu jaċċessaw dan il-komitat u hemm ukoll il-kwistjoni biex niċċaqalqu minn atti ta' implementazzjoni għal atti delegati għaliex nasbu li dawn huma ehm, kwistjonijiet li huma ta' interess għall parlament Ewropew f'ċerta każijiet. Għalhekk dawk huma e, dik hija d-direzzjoni ta' li fiha mixin l-emendi li ressaqna aħna u nistennew bil-ħerqa illi nippruvaw nlestu x-xogħol tagħna fuq dan il-fajl sa tmiem dan il-mandat. Grazzi. Thank you. Uh, Grazzi. Laura għagġeja mill-li FDD miex dawnek, għaw ċaħti tiħu posta, le, mela naddu għalli jennef u s sur Marta, jekk joġbok? Il... Nishtiq niskuża ruħi fisa miex għadu rapport hawnhekk. Issa, naddu mela il-lista ta' dawk li xtuq jitkellmu is-Sinjura Weber. Grazie, Sinjura President. Nixtieq nirringrazzja lir rapporter għal dan ir-rapport u għall preżentazzjoni li jagħmel illum. din hija leġiżlazzjoni importanti ħafna. L-Unjoni Ewropea qed tevolvi dan juri wkoll kemm hija komplessa l-Unjoni Ewropea. Sistemi differenti ta' segurta soċjali fi stati membri differenti jekk ħan nqasmu bejniet ta' minħabba ideoloġiji, naħseb li dinija xi ħaġa normali. Wara kollox dan ifisser li jkun hemm eh, sistemi li jfittxu iktar protezzjoni soċjali oħrajn inqas. Iżda li mandu xikunem hija il-qasma bejn bejn l-istati membri. Għalix forsi ikollhom approċ partikolari li jista' iwassal għal sistemi inġusti u għal diskriminazzjoni. Nixtieq nirreferi għal aspett wieħed il-benefiċċji għal għatfall, għal għatfall, is-sentejn ilu ġimħabbar illi Mm, kien ser ikun hemm din it-tip ta' reviżjoni. U l-Komissjoni waslet għal konklużjoni li ma kienx hemm bżonn bżonna għal numru ta' raġunijiet. Issa hawnhekk għandna numru ta' emendi illi fil-verità jitkellmu dwar l-indexation jiena ma konċ naf illi l-indexation tista' tiġi meqjusa bħala diskriminazzjoni ma dak dik diskussjoni oħra li nixtieq insaqsi huwa lil dawk illi resqu dawn l-emendi. Jekk il- il-wilt ma jkunx qed jgħix mal-ġenitur illi qed jaqla l-paga, mela il-wilt tifel jew tifla huwa intitolat għal benefiċċju fil-pajjiż fejn qed jgħix Jekk pereżempju ċittadin Olandiż jaħdem fl-Olanda li għandu it-tifel f'Aruba mela il-benefiċċji li ħajjuħu l-wilt ħajkun għabbażi ta' dak li huma faruba jew xaħa t-tifel ta' Ġermanis li hija t-Burundi ħanibbażawha fuq is-sistema tagħhom. Nixtieq nifhem eżattament sakemm maħniex qed nassumu illi xaħat li ġej minn stat membru ieħor jista' ikollu tfal f'pajjiż ieħor, f'pajjiż ta' oriġini pereżempju, din hija diskriminazzjoni. X'ingħidu imbat għal ħaddiem Ġermaniż li qed jagħdem fir-Rumanija, f'pajjiżi pereżempju, u jaqla paga medja ta' dak li jaqle fil-Rumanija, jekk it-tifel tiegħu għadu fil-Ġermanja, per eżempju, x'kif ħassolvija din il-ħaġa? Ħadd ħaġġiel li min qed joffrilu xogħol fir-Rumanija li ħallas il-benefiċċji skont ma għam ħallas fil-Ġermanja. Nixtieq nirringrazzja wkoll ir-rapporter għax semma xi ħaġa li hija normali anke fuq livell pragmatiku. Hawnhekk qed nitkellmu dwar wieħed fil-mija ta' tfal li jista' jkun li qegħdin f'din is-sitwazzjoni. Jagħmel sens li nofqu daqshekk flus biex eh, inwaqfu dan it-tip ta' mekkaniżmu? jew inkella hawnhekk eh, din hija kwistjoni tal-elezzjonijiet u qegħdin nippruvaw nagħtu xi ħaġa lill-elettorat. Naħseb li għandna nżommu f'moħħna dak li huwa ġust xera eh, fil-din is-soċjetà Ewropea. Grazzi. Grazzi Sur Lenner, jekk joġbok. Grazzi, President. Grazzi tassew għal eh, il Grazzi ta' dan il-deskrizzjoni tal-pozizjoni partikolari jinsabu fija dawn il-ħaddiema. Dan jista' jgħin l-ħaddiema li qegħdin fir-reġjun tiegħi biex fejn qegħdin nelbu aħna dawn il-ħitam burokratiċi. Għalhekk jiena qed nitlob li jkun hemm l-għażla ħaddiema li jkunu ilhom jaħdmu ħames snin fi stat numru partikolari tikom il-possibilità li jażlu l-pajjiż minn fejn jixtiequ jitolbu sussidju għal qatt. Biex dejjem huma jaħdmu fis-suq li joffrilhom l-aħjar opportunitajiet ta' xogħol memx soluzzjoni waħda unika għal dawn il-ħaddiema, irridu nqisu situazzjonijiet kollha partikolari u kull eh, reġjun differenti wkoll għaliex memx soluzzjoni waħda li forsi tapplika għal ħaddiema li jinsabu f'band oħra. Għalhekk ir-raffariet iridu jsiru mejtu measure skont l-ispeċifiċitajiet ta' dak li jkun u għandu ikun hemm l-għażla għal ħaddiem biex ikun hemm ukoll aħjar protezzjoni u biex ikun jistgħu jsibu eh, tax xogħol u minflok ma nżommuhom eh, minflok ma nżommuhom lura minn jfittxu tax xogħol ninkoraġġuhom biex ifittxu posta xogħol. Għana tmim mit tal fruħ eh, li huma mal-quta f'dawn ir-reġjuni differenti tal-Ewropa. Għalhekk jiena nappella biex nipproteġu il-pożizzjoni tagħhom. Grazzi ta' sew għaddu għal kelima lejn mis, grazzi ta' sew Sinjura President. Nixtieq nirringrazzja l rapporter u l-Shadows għal dak għal dan ix-xogħol li jagħmlu. U anke għax-xogħol li għad irid isir. Issa, nixtieq nitkellem dwar il kapitli rigward l-aċċess għal kondizjonijiet ta' persuni li għandhom problemi ta' mobilta. Il-proposta tal-Kommissjoni qed tindirizza l-aħjar affarijiet hawnhekk, speċjalment l-estensjoni għal sitt xhur għall-esportazzjoni ta' drittijiet tal-benefiċċji tal-qatt u li jkun hemm attività tal-inqas ta' tliet xhur fil-pajjiż ta' residenza qabel ma' ikun hemm id-dritt tal-aċċess għal dawn il-dritti għal dawn id-dritti tal qat Jiena għalhekk nixtieq flimkien mal-kollega tiegħi niffoka fuq is-sitwazzjoni kif inhi għal ħaddiema ehm, li jaħdmu f'pajjiżi differenti aħna għandna ħafna minnhom fil-vant ta' Franza. U għalhekk nixtieq ngħid li naqbel ma' twaqif ta' perjodu minimu ta' attività ta' 12 xar u mhux ta' 3 xhur għal dawn il-ħaddiema biex ikun hemm trasferiment sa' dawn id-drittijiet tal-benefiċċji tal-qatt, naħseb li dan huwa importanti ħafna. Dan huwa importanti għaliex ir-realtà ġeografika tal-lum il-ġurnata turi li l-ħaddiema huma mobbli ħafna u l-interess tagħhom se jkun mod partikolari fil-pajjiż ta' residenza għandu jkollhom din il-possibilità li jażlu li ikunu parti mis-servizzi pubbliċi tal-pajjiż ta' residenza tagħhom. U li ikun hemm dan is-servizz transkonfinali ta' dawn is-servizzi kif naraw fiż-żoni periferiċi fiż-żoni fejn hemm il-frontieri għaliex dawn għandhom ikollhom il-possibilità li jagħmlu taħriġ u jrid ikollhom ukoll l informazzjoni li jagħmlu dak li jixtiequ fil-lingwa ta' oriġini tagħhom. Din hija xi ħaġa li aħna għandna nappoġġaw. Lan għandu jkun biex dawn jiġu jidħlu fil-post tax-xogħol malajr kemm jista' jkun. Grazzi, issa naddu għall-Onorevoli Deċċe. Grazzi ħafna, Signor President, jena nixtieq l-ewwel nett. Nirringrazzja ħafna l-Sur Bala ta' dan ir-rapport naħseb illi bdejna naħdmu tajjeb ħafna fuq dan is-suġġett ir-reviżjoni tas-sistemi tas sigurtà soċjali hija xi ħaġa li verament hija importanti ħafna anke fil-kuntest tad-direttiva tal-ħaddiema stazzjonati U apparti minn hekk bil-ħidma u l-evalwazzjoni ta' sistemi tagħna ta' bħalissa l-ġenerożità tal ħaddima qiegħda skużawni il-mobilità anzi tal ħaddima qiegħda dijem titjib u din tista' żżid ukoll is-sigurtà għal ħaddima kif ukoll għall-istati membri. Din tista' ikollha ukoll rwol ċentrali ħafna issa fuq it-qassim ta' dan kollu anke fil-kuntest tal- Nista' mem din xi ħaġa importanti issa fuq eh, l-implementazzjoni ta' din id-dispożizzjoni fl-oqsma differenti kollha. Nixtieq illi l-gijom meta tkellem fuq ir-referenza għal eh, karta tal sigurta soċjali Nishtin ringrazzja ta' din ta' dan il-punt minħabba naħseb li bżonn li jkollna iktar xogħol ikkontrollata hawnhekk għalli nitkellmu fuq il-possibiltajiet illi għandna dispożizzjoni tagħna. Modernizzazzjoni ta' veru tista' taħdem tajjeb biss jekk l-iskambju ta' informazzjoni anka fuq il-livell diġitali bejn l-istati membri jkun organizzat b'mod li jagħmel sens, b'mod li wara ġonevol dan għandu ikuħed mill-punti ewlenin anka li rridu niddiskutu anka fl-interess tal-ħaddiema, rridu naraw li konna kemm jista' jkun livell ta' trasparenza qawwi ħafna fil għal ħaddiema stazzjonati u aħna iva għandna bżonn li jkollna skambju ta' informazzjoni digitali ħalli bekk ikonna wkoll ċertu dati ta' skadenza illi ikun jistgħu waslu għal effetti oħrajn naħseb li din hija xi ħaġa li għandha twassal biex inneħħu aħna dawn il-punti il li m'għadhomx daqshekk effettivi apparti minn hekk jiena naħseb li Dina xi ħaġa li fl-Ewropa verament importanti, aħna ħajkonna bżonn in kull iktar raġunevoli fl-Ewropa ħalli bekk. Aħna nkunu qegħdin nagħmlu dawn għad-drittijiet ukoll tal-ħaddiema għal-benefiċċju tagħhom. Uh, thank you. Uh, I'll then give the floor to... Grazzi tassew nagħti jissa l-mikrofonu lis sur Becker li reġel ura maħna. Um, Grazie ħafna Sinjor President, jiena nixtieq il-rapporter, il-shadow rapporters, nirringrazzjom minn qalbi. Illi ħadbu b'mod daqshekk professjonali jiena nixtieq illi nirringrazzja ħafna lill rapporter ukoll anke għar-rappreżentanza tiegħu fuq eh, il-lanijiet differenti li għanna u għek. Issa u għek xadin nitkelmu fuq, fuq xie xadin nitkelmu, din nitkelmu fuq il-benefiċi tal-familja, mux xaħġa eh, inċidentali din nitkelmu fuq il-fat li il-benefiċi ta' tfal għandhom su emmek fejn jiexu u mux bandoħra. oħra dan huwa l-prinċipju l-iktar sempliċi nasib rridu nżommu f'moħħna u anka l-prinċipju l ta' ġustizzja soċjali għandu jibqa' f'moħħna wkoll. U naħseb li sissa dan ma kienx irrispettat l-Unjoni Ewropea. Anzi, r-Renju Unit mhumiex qegħdin jitolbu xi ħaġa li aħna nistgħu Eh, internu għaridu naraw kif nistgħu noħolqu qafas li jista' jippermetti li jkun hemm din l-indexation. Nixtieq nirreferi wkoll għal fatt illi min-naħa tal-Awstrija għandna proposta illi aħna ressaħna fuq l-indexation illi ma narawix pala xi ħaġa li tkun obbligatorja għalli li għandha tapplika l-istati membri kollha, iżda illi għandha toħroġ bħala alternattiva illi kulħadd jista' jiddeċidi għalih ġifieri jekk ikun hemm Sebastian Kurz il-kanċellier Awstrijak jiddeċidu illi ħa jinħarreġ ħa tinħarreġ liġi għal benefiċċji soċjali għat-tfal fil-pajjiż naturalment dan eh, ikun differenti mbagħad l-indexation illi formulat il-Kummissjoni tapplika fiż-żewġ naħat, ġifiri wieħed irrid jikkalkula jekk ikun hemm iktar flus li jitħallsu f'pajjiż partikolar dan irrid ikun ikkalkulat. Issa id-dimensjoni ta' każijiet iktar rari li qegħdin dejjem nitkellmu fuq il-wieħed fil-mija dan huwa punt li qiegħed jwassal għal daqsxejn ta' distorzjoni. Menti mħabbaret nitkellmu fuq kwarta biljun ta' euro li għandhom jitħallsu sas-sena 2016. Din nitkellmu fuq 300 miljun u jekk aħna maħniex se nitrasferixxu l-flus lejn fejn joqogħdu dawn it-tfal aħna ħajkun hemm nafu li ħajkun hemm problemi. Fil-prattika l-Kummissjoni Ewropea ilha tintalab biex ikun hemm iktar ċarezza legali dan ma sarx sissa u ntama illi il-mistoqsija li li kienet indirizzata l kummissjoni minnaħa ħata xi membri tal-Parlament tista' toħloq iktar ċarezza legali. Jiena ntama f'dan is-sens li jista' jkun hemm argumenti iktar ġusti u ħafna mill-kollegi nittama li kun jistgħu jappoġġaw mbagħad din. Grazzi. Floor is yours. Onorevoli Gerike, Kjoċbok. Grazzi ħafna, Sinjor President, grazzi wkoll lir-rapporter u x-shadow rapporter sedan ir-rapport dettaljat. Jiena naħseb illi rridu nqabblu s-sistem ta' sigurtà soċjali anke meta nitkellmu fuq il-benefiċċji tal-familja naħseb illi id-differenzi ta' bejn il-ġenituri li għandhom it-tfal u dawk li le rridu jkunu eh, konsidrati hemm ħames biljun euro illi qegħdin jitħallsu għat-tfal li qegħdin barra mill-pajjiż. Tinstema stramba iżda l-Ġermanja dan hija jagħmlu wkoll anke bbażi ta' dispożizzjonijiet Ewropej qed niddiskutu llum. Hemm xi elf tifel u tifla barra mill-Ġermanja li qegħdin jirċievu l benefiċċji għat-tfal mill-Ġermanja ġifiri tfal fil-Polonja, fil-Repubblika Ċeka, etc. Għal l-ewwel u t-tieni tifel li kollhom 400 eh, u design euro umbat 89 euro t-tielet umbat addizzjonali ġifiri u qed naraw illi jekk per eżempju persuna familja li għandha xi erba' tfal tista' titħallas l-651 euro fix-xar. Jien naħseb li l-koordinazzjoni ta' sistemi ta' sigurta soċjali għandha tkun diskussa u li l-kollegi ta' PPE naħseb li nista' nagħtihom raġun aħna rridu naraw jekk il-pajjiż għandu ħallas il-benefiċċji fuq l-istess livell li kulħadd avolja it-tfal m'għadhomx jgħixu fil-pajjiż jew inkella bħala ħaddiem il- il-missiri jew l-om għatma eħxu fil- għatma eh, ħadmu fil-pajis, jina naħseb illi għandu jkunem indexation biex il-benefiċi jkunu bazati għabbażi tal-posta residenza. Iva jina naħseb illi dawn il-mistoqsijiet irridu nippermettu minħabba li dawn huma ma l-iktar mistoqsijiet importanti għal ċittadini u jiena għalhekk kont mażul biex nirrappreżentahom għaw f'dan il-Parlament biex nirressaq mistoqsijiet tagħhom. Grazzi. Tak fadi. Eh, Sur Konstantin jekk joġbo, grazzi tassew, Sinjura President. Jiena minixet nejr għal pożizzjoni ta' rapporter Balax biex jipprova jissib maġġoranza hija xi ħaġa diffiċli. Minn dak li smajna jidher li hemm pożizzjonijiet differenti jiena ma nemminx illi edin għawnek pala politiċi Ewropej biex ma namlu xejn, aħna edin għawnek pala deputati Ewropej, mux deputati nazjonali. Iva nirrapprezentaw pajizi u koll, iżda irridu naraw kif nikkoordinaw il-pozizjoni ta' pajizi differenti. L-Onorevoli Gerik tkellem dwar familji, familji li morru li lin mill-frontieri tal-pajizi u mumiex familji nazjonali, familja Ġermaniż familja Ġermaniża m'għandix biss tfal fil-Ġermanja, rridu narfu li din hija realtà, realtà li qed kompli tinfirex u rridu għalhekk naħdmu b'mod razzjonali, b'mod ġust. Ma nistgħux aħna naraw li ma jiġux meqjus għal aspetti internazzjonali u dan jorbot mal-fatt ukoll li hemm responsabiltajiet. Hemm responsabiltajiet meta nitkellmu dwar pajjiżi oħra u marbuta ma' dawn responsabiltajiet hemm ukoll drittijiet. U il-ħaddima li jaslu dawn il-pajis aħna għanna bżonnu, mġat nitkelmu dwar il-ħaddima stazzjonati, il-ħaddima li din pajis partikolari ħalsu t-taxxi u għalek irridu jirċevu il-benefiċi li huma disponibbli għalihom din hija kollha kwistjoni ta' ġustizzja. Iħallsu it-taxxi bħal ħaddiema nazzjonali Bemx distinzjoni bejnietom hemm imbagħad kwistjonijiet li huma marbuta mal-pajjiżi individwali u kulħadd għandu ovvjament sistemi differenti u hawnhekk ovvjament jista' jintlaħaq xi forma ta' bilanċ. Eh, Nishtiq nisħaq fuq żewġ punti ġifiri li jista' jkun hemm esportazzjoni ta' dawn il-benefiċċji tajjeb jekk nisimgħu il-pożizzjoni ta' dawk li qegħdin jitkellmu dwar l-indexation mela għalfejn ma nagħmlux indexation tal-benefiċċji l-oħra. Tistgħu taħsbu kemm huwa diffiċli li jkun hemm amministrazzjoni ta' dawn kollu U xinajdu għal pensjonanti imbat dawk tal-tramontana li jiddeċidu li jmorru fin nofsinhar mela namlu indexation ta' drittijiet tagħhom ukoll. Qed ikollna din għalhekk sitwazzjoni li se tsir diffiċli biex wieħed jiġġestjona. Issa l-esportazzjoni tal-indexation wieħed irid jara kif inkunu responsabbli anke fid-dawl tal-liġijiet eżistenti. biex eh, minn dawn is-sistemi minn fejn qed jittieħdu dawn il-benefiċċji. Jekk ikun hemm trasferiment sħiħ tagħhom, ċertu Daniżi li forsi jagħmlu sena jew sena u nofs f'Costa del Sol fl-Spanja mela għandhom jitħallsu għax jaqattaw sena fl-Spanja. Ejja noqogħdu attenti, ejja naraw x'inhuwa ġust u x'inhuwa razzjonali. Issa, il-prinċipji relatati mal-ħidma ta' tliet xhur fil-pajjiż fejn wieħed jasal. Din hija xi ħaġa ekwa u ġusta. Dan ħafna drabi normalment fil-pajjiżi jmur lil minn tliet xhur biex jiġi effettat li jkun hemm diskriminazzjoni naħa l-oħra mbagħad li dak li jkun jieħu xi ħaġa li mhix tiegħu. Irridu però naħdmu b'mod ġust u realistiku fejn kulħadd iġi trattat bl-istess mod u l ma jkun hemm l-ebda forma ta' diskriminazzjoni, diskriminazzjoni kontra persuni barranin li jiġu fil-pajjiżi tagħna, jew anke versa. Grazzi, tassew l-Onorevoli Schulz. Ja, Frau Vorsitzende, danke äh, noch einmal, dass ich kurz antworten darf, weil ich ja von... Signor President Ivan, nishtiq illi fil-fat il fil-qosor minħabba illi semmejt fuq xi punti mela naħseb li rridu nagħmlu distinzjoni bejn benefiċċji ta' pensjoni, pereżempju li jiena hija inħallas għal xi ħaġa li għandi aċċess għalija suppost, iżda għal benefiċċji tat tfal irrilevanti jekk jiena naqlax 1000 euro jew nkella 5000 euro fix-xahar naqla l-istess ammont ta' flus. Din hija Eh, dan huwa benefiċċju soċjali li għandi nitħallas irrelevanti minn kemm eh, tħallast u anka għal eh, pensjonijiet u eżempju u anka għal flus li jiena ħallast fis-sistema tas-sigurtà soċjali dawn m'għandhomx eżattament x'jaqsmu s-sistema tal-pensjonijiet. Inti saqsejt ħajġi eżattament bil mm, flus tal-benefiċċju tat-tfal li jitħallsu L-itfall li għedin pereżempju fil-Burundi inti semmejt il-Ġermanja għandu ħafna kuntratti ma' bosta pajjiżi oħrajn terzi fejn hemm ukoll sistema ta' indexation jew nkella ma jitħallas l-ebda l-ebda benefiċċju aħna qegħdin 28 stat membru fil- fl-Unjoni Ewropea u għandna ċertu dispożizzjonijiet komuni u dan huwa l-vantaġġ iżda inti staqsejt ukoll jekk jistax ikun hemm klassifikazzjoni issa nixtieq insaqsi wkoll jiena mistoqsija oħra jiena ma semmejt l-ebda pajjiż b'mod partikolari minħabba li ma xtaqx noqgħod nipponta subajja li ħadd jekk inti pereżempju tgħix f'pajjiż u li emmek taqla mit-tewro natu kas f'pajis partikolari u l-mara tiegħek jew raġel tiegħek jaħdem f'pajjiż ieħor fejn ukoll għandu dritt li jirċievi l-benefiċċji ta' tfal u din raġuni jekk inti taqla l erba mit euro mbagħad id-differenza in design euro ġifieri differenza tirċivihom il-Ġermanja. Ġifieri tieħu 100 euro u 90 euro mill-Ġermanja. Hemm ċertu stati membri li qegħdin jgħidu li jara din tista' ssir sa ċertu limitu minħabba li jekk inti taqla iktar minn ċertu ammont ma tistax taqla e, benefiċċji. Sta' qed nara illi jekk ħajkun hemm il-raġel jew il-mara li jaħdmu fil-Ġermanja pereżempju jgħidu illi ħajrċifu xorta waħda l-190 euro. U dan huwa ta' diskriminazzjoni, u hemm pajjiżi li jgħidu jekk inti qed taqla il-benefiċċji tat tfal f'pajjiż ieħor mela minn għandna ma tieħu xejn. U hemm pajjiżi fejn eh, jiena sa fejn naf jien kien hemm ukoll taxxa li kienet imposta fuq eh, dawn il-benefiċċji. U dan ifisser illi mhuwiex tajjeb li aħna nippuntaw is-swaba lejn ċertu pajjiżi partikolar ngħidu li s-sistema f'ċertu pajjiżi hija ħażina u f'oħrajn hija tajba, jiena naħseb illi hemm iktar minn nofs biljun ta' euro li qegħdin jitħallsu għal każijiet hekk u aħna ma nistgħux niddettaw minn Brussell ħalli ngħidu li għandu jkun hemm taxation f'kull stat membru jiena naħseb li għandna nagħtu opportunità ġusta lill istati membri kollha U naħseb li bħalissa rridu nżommu mar-regoli li aħna għandna u jekk ma m'hemmx bżonn li ssir indexation f'ċertu pajjiżi allura rridu naraw li dan ikun permess ukoll. Grazzi. Thank you. Grazzi l-Onorevoli Xojdrova. Jiena ma nixtieqx intawel wis dan id-dibattitu, iżda huwa dibattitu interessanti naħseb li proposta kienet pjuttost teknika sissa u naħseb li issa qed jirnexxina nitkellmu fuq affarijiet iktar konkreti. Jiġifieri anka s sitwazzjonijiet barra mill-Unjoni Ewropea jiena s sistemi tal-Ġermanja u tal-Awstrija nifhimhom maħabba li qegħdin ninsemmu wkoll ħaddiema mir-Repubblika Ċeka li jaħdmu fir-Repubblika skużawni li jaħdmu fil-Ġermanija u fl-Awstrija, ġifiri aħna nistgħu naħdmu tajjeb flimkien anke fil-kuntest ta' din il-proposta. u jiena naħseb illi rridu noħolqu iktar lokal flessibilta f'ċertu stati membri ħalli bekk aħna ma jkonniex ukoll iktar tensjoni jiena nixtieq ukoll li nivverifika xi ħaġa partikolari. Il-kollega Sur Gerike kellem fuq eh, eluf ta' tfal barra mill-Ġermanja li qegħdin jirċievu l-benefiċċji ta' tfal Ġermaniżi jiena l-Sur Schulze ngħidlu li naqbel miegħu illi fil-kuntest tal- taxxi it taxxi m'għandix tmiss il-benefiċċju jekk pereżempju jkun hemm ħaddiem li jaħdem fir-Repubblika Ċeka bit-taxxi jkun qiegħed jikkontribwixxi għal sigurtà għas servizzi soċjali bażikament, sistema ta' edukazzjoni, eċċetera. Din hija xi ħaġa illi jiena naħseb illi hija marbuta wkoll ma' servizzi oħrajn li jistgħu jigwadanjaw minnhom ċertu ċittadini jiena naħseb li qegħdin nistabilixxu hawnhekk ċertu bżonn ta' bilanċ. U naħseb li għalhekk dan il-bilanċ għandu jipprova jkun ippreservat u jiena għalhekk ressaq ċertu dettalji u suġġerimenti ningrazzjakom. Grazzi, issa għanna rappresentanti għal-Kommissjoni Sur Korel tixti t-kommenta fuq dak li smajt? Then I'll give the floor to Mr. Ballas. Is-Sur Ballas. Sir Corell, jippreferi ħalli fidejja biex nikkonkludi. Mhux ħaneħel fuq dan u fuq dak li intqalina tkellimt fit-tul dwar dan, xtaqt nikkummenta però jider illi hemm kontradizzjoni bejn li noħol u spazju ta' mobilità għal ħaddiema. Iżda aħna dejjem sibnija diffiċli biex ikun hemm armonizzazzjoni tal-sigurtà soċjali. E, e, issa jidher illi hemm kontradizzjoni bejn il-moviment ħieles u mobilità u n-nuqqas ta' koordinazzjoni e, ta' regoli mhix problema tagħna li din nippruvaw insolvuha iżda naħseb li fil-futur din se ssir problema għal armonizzazzjoni tal-sistemi tas sigurtà soċjali din se ssir xi ħaġa illi se jkollna nagħmlu dak li smajna hawnhekk ukoll illum. Hemm ukoll numru ta', ta prinċipji li nistgħu naqblu fuqhom. Il-kumitat tagħna eh, juri li jrid li din tkun xi ħaġa possibbli u fl-istess ħin nipproteġu l-ħaddiema. Kollega qalet li jkun hemm li kollega qal li hemm differenzi ideoloġiċi bejn it naiva ta' żgur hekk taħdem id-demokrazija. Iżda huwa fil-qalba tal-valuri Ewropej li jkollna din il mobilta u standards għolijin ta' protezzjoni għal ħaddiema, kif nistgħu għalhekk dawn l-affarijiet naqduhom flimkien. L-ewwel qabel kollox il-ħaddiema għandu jkollhom il il-possibilità li gawdu mid-drittijiet li ħadmu għalihom. Dik hija dak huwa l-punt kruċjali wara kollox. Aħna ma noħossux illi s-sigurta soċjali ta' rigali l-ċittadini din hija xi ħaġa inti tkun nikkontribwixxej talija u għalhekk tikseb id-drittijiet maż-żmien. Issa, dawn id-drittijiet bbażati fuq it-tassazzjoni inti jgħadda ħafna żmien qabel ma tkun intitolat għal dawn il-benefiċċji maħniex għalhekk qegħdin nagħtu l-affarijiet b'xejn. Jekk inti ma jkunx jixraqlek li tieħu dawk il-benefiċċji, iva smajna li li tkun hemm verifika ta' dak li qed isir, iżda jekk nħarġu l-proposta tal-Kummissjoni naraw illi drittijiet li jkunu qed jiġu offerti ikunu ħafna inqas minn dak li inti suppost tkun inti torata li wara l-xogħol li tkun għamilt wara sitt xhur pereżempju. Dan ifisser illi għalhekk ħafna ħaddiema juru li għandhom għandhom dritt għal iktar minn sitt xhur. Maħniex għalhekk qed inkunu ambizzjużi daqs daqs u kemmu huma ambizjużi diġà ċertu pajjiżi. Issa il-frodi ta' min ħaddem dan huwa din hija xi ħaġa reali il-ħaddiema li qegħdin dawk li ħadmu li qegħdin wettqu frodi li hija il-frodi tal-ħaddiema jħafna iktar baxxa meta mqabbla ma' dik ta' min ħaddem. U nistgħu nagħmlu paragun bejn il-ħaddiema fil-vant u fil-vant u fil-ponent tal-Ewropa. Kun hemm min jgħid li għandna naraw li nippermettu li jkun hemm ċertu livell ta' frodi soċjali għax dan jista' jikkontribwixxi għal mobilità u jgħin l-ekonomija. Imma dan ifisser li maħniex qed nipproteġu lil ħaddiema li jkunu għaddejjin minn sitwazzjoni diffiċli, ifisser li maħniex qed innatuhom dak li huma ntitolati għalih. Il-prinċipju għalhekk tal-ġrida kontra l-frodi u l-protezzjoni ta' dawk li ħaddiema l-iktar vulnerabbli jiġu minn fejn jiġu mill-Unjoni Ewropea, dan huwa prinċipju li jiena nemmen li għandu ikun imnaqax fil-ġebel. Issa, fuq l-implikazzjonijiet finanzjarji da żgur dan rridu niddiskutuhom u rridu naraw li jkollna sistemi ta' sigurtà soċjali bilanċati. Apparti mill-benefiċċji eh, tal-familji li huma problema f'bosta eh, pajjiżi fejn hemm problemi ekonomiċi, iżda is-sistema li għandna bħalissa ma taħdimx għandna sistema ibbażata fuq il-kumpens. Ah, li jiswew biljuni, konem hemm min jispiċċa iħallas biljuni filwaqt li ċaħat ieħor imur minn fuq bil-biljuni ta' li jitħallsu minn pajjiż ieħor għal ħaddiema transkonfinali. finali dak jara, dawk huma l-affarijiet kif numa bħalissa, u għalek ridu nikkoordinaw l-affarijiet aħjar. Jena smajt eh, ħafna tajb ħafna dak li intqal li għandu jkun hemm iktar ġustizzja bejn eh, għal dawn l benefiċċji għal ħaddiema li jaħdmu fuq livell transkonfinali iżda irrid ikun li garantixxu drittijiet effettivi tal-ħaddiema u min ħallas fit-taxxi għandu jibbenefika minn dawn id-drittijiet minnajr ma minnajr ma jiġu dubitat id-drittijiet tagħhom. Tkellimna ħafna dwar eh, l-indexation tal-benefiċċji tal-familji għaliex dan irridu eh, nifinanzjaw aktar minn dawk li huma soċċat mal-ħaddiema transkonfinali. Dan huwa il-punt kruċjali ta' dan ir-rapport. Dan il-punt ser nindirizzaw ħiva, ser niddiskutuh. Mhux ser eh, ninjora kompletament dan id-dibattitu, iżda importanti ħafna li naraw x'inhu l prijoritajiet biex ikun hemm sistem ta' sigurtà soċjali bilanċjati eh, li u relevanza tagħhom l-indexation b'refiċi tal-familji. Rridu nuru flessibilità, iva, għalfejn, għax irridu li ikunem ftejim ġenerali u biex dan jintlaħaq kulħadd irid jaċċetta minn kull parti tal-Ewropa illi ser nitilfu fuq ċertu affarijiet iżda nigwadanjaw fuq affarijiet oħra. Jekk ma najdux nil-pozizjoni tagħna b'mod ċarotont u eh, napprezza dak li qal kollega u koll għax qed juri u koll rida politika biex jesprimi eh, il-pozizjoni politika tiegħu b'dak il-mod. Dan huwa l-eżempju li għandna nsegwu, rridu najdu x'inhuwa eh, x'huma aktar affarijiet importanti, kif huma l-affarijiet bħalissa aħna fejn irridu, fejn kapaċi nċedu u fejn nixtiequ l pożizzjoni tagħna u nixtieq nitlob lir-rapporteurs biex jagħmlu distinzjoni bejn il-pożizzjoni tal-grupp li jirrappreżentaw imbagħad il-pożizzjoni personali, pożizzjoni nazzjonali tagħhom li hija xi ħaġa differenti, leġittima iżda hija bbażata fuq fatturi differenti. Naf li din se tkun xi ħaġa komplikata iżda lest li naħdem ma' Shadow Rapporters fuq dan il-punt. Grazzi tassew ta' din id-diskussjoni infakkarkom li kellna prezentazzjoni tal-proposta tal-Kommissjoni fil-Kumitat fit-23 ta' Marzu is-sena li għaddiet. Issa tal-waqt li tiġi adottata fit-19 ta' Ġunju fil-komitat tagħna dan huwa il-pjan fl-aħħar mill-aħħar imbagħad naraw fiex naslu. Kellna ħafna diskussjoni u anke ħafna xogħol jibes. Matul dawn ix-xhur nixtieq nirringrazzjakom il-koll għal din id-diskussjoni utli tal-li qegħdin hawnhekk u dan nerġgħu nindirizzaw Eh, eventwalment. L-adozzjoni hija ppjanata għal 17 ta' Ġunju kif semmejt. Grazzi tassew il-laqa li jmiss ta' dan il-Kumitat se ssir fil-21 u 22 ta' Marzu. Mm, għalek mux sendu ma nerġaw nil-taqaw grazzi tal-li parteċipajtu f'dan f'din id-diskussjoni ta' stant interessanti.